ġu meqjus approvati. Naddu issa għall-interpellazzjoni maġġuri skont l-artiklu eh, regolat 31b dwar is-sitwazzjoni tal-industrija tal-bini tal-vapuri Ewropea. L-onorevoli membru għandu 5 minuti. Sinjuri, is-settur eh, dan is-settur tal-bini tal-vapuri għal 20 ta' snin kien wieħed mill-iktar industri strateġiċi fl-Unjoni Ewropea. Jati madwar 450 elf impjek mal-Unjoni Ewropea dan huwa importanti kemm minħat tal-perspettiva soċjali u ekonomika il għaliex dawn jagħtu impjiegi ta' kwalità għal kumpaniji kbar u għal SMEs ukoll u anke l-infrastruttura madwar 150 eh, dockyard u għandek 6% ta' tunnellaċ. Imma, Signora Kummissarju, preżenti daw in-nazzjonijiet li għandhom il-dockyards e, huma batuti bis biex jiffaċċjaw problemi miċ-Ċina, mill-Asja, e, Korea t'isfel u hemm fis-seħħ fej għanijiet biex jappoġġjaw din l-industrija u wara l-inizjattiva 2020, il komissjoni għandha xi pjan biex tippreżenta strateġija olistika fuq livell ta' Unjoni Ewropea biex tappoġġja il-kompetitività fuq meta ta' żmien twil, il-kompetitività u tkabbir tas settur. il komissjoni qed tieħu miżuri konkreti biex tappoġġja u tippreserva il- il-valuri kompetittivi tal-bini ta' vapuri għandha politika ċara biex tagħti eh, biex tati protezzjoni minnaħa tal-Ewropa f'dak li għandu x'aqsam ma', prop, ma eh, inġustizzja kummerċjali u kummerċ inġust. Ovvijam dawn mistoqsijiet tiegħi, grazzi ħafna tal jaċċettat aċċettat l-inizjattiva eh, tiegħi. l m'hemmx kollegi minn min pajjiżi preżenti la dan dinja kwistjoni taħraq għalina. Issa rridu eh, nafsu nisħu eh, fuq il- il-bini tal-vapur f'pajjiżi fil-Kroazja. Nafu kemm importanti dan il għaliex dil kwistjoni mhux biss hija importanti għal preservazzjoni tal-impjiegi manka għall-industrija tal-bini tal-bini tal-vapuri u aħna Eh, post importanti ħafna l-innovazzjoni, aħna rridu allura eh, reazzjoni ta' med, fuq meta ta' żmien twil imma ta' malajr minn min l-istituzzjoni Ewropea. Eh, shipyards minn diversi pajjiżi, minn diversi reġuni ta' pajjiżni tal-Kroazja għandhom bżonn l-appoġġ. U għajnuna l-problema prinċipali hija finanzjarja fin natura tagħha dan ifisser ukoll il-finanzjament il-bini ta' vapuri u anka dawk li se jixtru l-vapuri dan importanti, assolutament importanti għas sopravivenza tal-bini tal-vapuri mhux fil-Kroazja biss imma fil-Ewropa kollha. Allora nixtieq li l-Kummissjoni tatina strumenti adegwati biex namlu fondi għal-bini tal-vapuri. Sinu l-Kummissarju, ħafna drabi aħna nitkellmu fuq il-ħtiġi biex nerġgħu nirrindustrializzaw l-Ewropa, miżuri biex insalvaw dawk l-industri li għandhom um, għarfin teknoloġiku u li jistgħu il e, dawn e, il-ħidmiet li għanna allura. Nixtieq li nwaqfu din l-imxija ta' eluq ta' e, shipyards u nsibu miżuri biex aħna u kriterji biex aħna nejnu u nappoġġaw dan imkien ma' mal kummissjoni Ewropea u l-Gvernijiet tal-Istati Membri. Aħna ma nistgħu sempliċement noqogħdu nħarsu illi daw il-shipyards eh, li huma waħda mill-iktar industri importanti fl-Ewropa jisparixxu u fl-istess kienu għoddu ngħidu li l-msieħba tagħna jissussidjalizzaw, jissussidjaw eh, din l-industrija fuq livell nazzjonali jiena nifhem iħtieġa għal approċċ miftuħ fuq issu għax jiena membru tal-grupp Alde. Imma aħna rridu daw l-istati membri ħajamlu l-almu tagħna, qegħdin jagħmlu l-almu tagħhom biex isalvaw l-industrija tagħhom u aħna nagħmlu l-istess fuq livell Ewropew. Konnessjoniet bejn l-industrija l-industrija Ewropej huma importanti u din l-industrija hija magħmula minn ħafna materjali eh, materja prima għax iġu importati minn pajjiżi oħra, imma allura ejja nfittxu nfittxu mod kif nipproteġu din industrija. industrija fir di Kommission spricht nun Frau Kommissarin Bienkowska. Grazzi. Il-Kummissarju issa, onorevoli membri, l-ewwel nixtieq ningrazzjakom il-koll tal-opportunità li tajtuni biex niddiskutu da' settu da' sekk importanti tal-industrija Ewropea. Importanti għal ħafna Għan nitkellem fuq il-kuntest iktar wiesa, kif tistgħu tiftakru settembru s-sena l-oħra President Juncker ta' messaġġ qawwi politiku dwar ħtiġa li nagħmlu l-industriji tagħna iktar b'saħħithom. U biex inkunu iktar kompetittivi, ftiġi matwara dan aħna għandna eh, eh, prezentajna u għadattajna strategija ta' politika industrijali Ewropea b'set ta' azzjoni ġodda. L-istrateġija tisħaq fuq il-vojt li għadbaqa li dil kummissjoni li dal-Parlament għad jis xorta għandhom ċans iwettqu fuq il-meda ta' żmien qasir. Jien naħseb li nistgħu nagħmlu xi ħaġa fuq dan. Allura d-dokument fuq huwa huwa orizzontali biex ninnovaw u nadattaw ma f'dal qafas. Inna sempliċement ngħid illi da settur tal-bini tal-vapur huwa wieħed mis-setturi importanti u Ovvjament hemm speċifiċitajiet ta' settur differenti. F'dal-qafas aħna ħadna azzjoni konkreta biex nejnu trasformazzjoni ta' l-industrija f'setturi partikolari u din eżattament eżempju eżatt ta' dak li qegħdin nagħmlu. Daw l-industriji, il-bini tal-vapuri u l-maritmu, industriji tal-maritmu huma importanti kemm minn perspettiva soċjali u dik ekonomika. U l-onorevoli membri tagħna Eh, jaf kif qal impjiegi fuq livell loli li impjiegi li jirrendu imma tem diffikultà l ta' kumpaniji fl-Ewropa fl-Ordan. F'dan id-sfond allura tmexxija 2020 kif adottat eh, flimkien mal l-imsieba kon interessati ħarġet b'inizjattiva fuq in u għafset fuq aċċess l finanzi ħiliet, aċċess s suq finanzi u xi inċentivi forsi xi appoġġ għal tamir, għal industrija ta' tamir ta' marittimu u dal-kwistjoniet kollha huma prioritijajiet tal-Komissjoni dwar xipjan għanna e, e, bħala Komissjoni biex nejnu tkabbir f'dan is-settur e, il-programm ta' 2020 jagħti pjantazzjoni. U dan għandu jkun implementat mill-imsieħba kollha nfushom imma maħniex noqogħdu bil-qeta ma nagħmlu xejn, nagħmlu xogħol tagħna. Xi azzjonijiet speċjalment dawk regolatorji ma' pajjiżi terzi, organizzazzjonijiet internazzjonali għall kummissjoni huma importanti biex t-nidijom jew issegwi. it Itin mistoqsija dwar kif nibqana nippreservaw u nappoġġjaw vantaġġi fuq livellu li ħafna tal-kompetitività f'ta' settur lan ta' eżerċizzju 2020 kien biex nidentifikaw opportunitajiet ġodda f'dak li għandu x'taqsam innovazzjoni, tħaddir, applikazzjoni ta' teknoloġiji ġodda, diversifika fis-swieq ġodda, eċetera. Nix nifakkarkom illi id-deċiżjoni storika reċenti mill-industrija tal-vapuri għal l-ewwel darba indirizzat il-problema tal emissjonijiet u din opportunità awturi li l-leadership 2020 qed hija ta' eh, tagħti attenzjoni u hija varita ħafna f'dak li għandu x'jaqsam ma' innovazzjoni, ecc. Ir-riċerka għal 2020 qed nagħtu opportunitajiet u appoġġ f'dak li għandu xaqsam ma' eh, bastimenti, bastimenti li ikunu ta' emissjonijiet baxxi. Irridu nżommu l-kapital uman u l-esperienza tagħna u l-ħiliet Fl-2015 il-Kummissjoni aċċettat il-proposta mill-industrija mill-industrija marittima sabiex ikun hemm kunsil ta' ħiliet fil-proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea li huwa msejjaħ il-kunsil għal ħiliet marittimi. Aħna wkoll burin bit-teknoloġiji marittimi. Kif dawn saru settur prioritarju taħt il-blueprint għal setturi għal ħiliet Għazilna xi setturi u settur marittimu huwa wieħed minnhom dan ġie taħt l-aġenda ġdida għal ħiliet eh, f'Ġunju tal-2016 u taħt l-Erasmus Plus il-ħiliet tas settur l-Alleanzi aħna appoġġejna u is-settur marittimu bi kważi 4 miljun euro. U dal-proġett beda fil-2018 dwar il-bżon għal miżuri ċari sabiex nindirizzaw it-teddid fil-kompetizjoni ġusta internazzjonali. L-istati li għandhom snarzni fl-Europa u ma dajfa zejt sabiex jikompetu mal-Azja u dan id-dokumentana għandu lan li jibdel dan. Aħna qed ninnegozjaw il-qafas tal-OECD u l-grupp dwar it-tarzni. Bdejna ħedma f'Marzu s-san l-oħra Beijing u rridu nillimitaw l-ostakli bħal restrizzjoni ta' sjeda, oti ta' fondi u affarijiet oħra. Dawn l-iskambji ovvjament m'għandhomx riżultati immedjati, però huma l-unika mod kif nuru li ċina u oħrajn il-benefiċċji ta' relazzjonijiet ta' kummerċ ġusti. Dwar l-investiment dirett, ovvjament l-Unjoni Ewropea trid tibqa' miftuħa l-FDIs, però ma rridux inkunu bolo, dan ma jistax ifisser illi nippermettu tranzazzjonijiet minn gvernijiet barranin jew investituri imexxija mill-istati b'aġenda moħbija irridu jmorru lil kumpaniji li l-attivitajiet tagħhom huma importanti għall-Unjoni Ewropea. U l-ice screening il-proposta li qiegħda fidejn il-Kunsill bħalissa għandha lani li timmira li tindirizza dei kwistjoni irridu niskrinjaw eh, transazzjonijiet tal-FDI li jistgħu jkunu ta' riskju u fil fatti it-tarsni huma inklużi fil-proposti. Studju riċenti kommissjonat mill-Kummissjoni fuq dan is-settur joffri numri ta' sfidi, però joffri wkoll rakkomandazzjonijiet konkreti din il-Kummissjoni diskutiet dawn ir-rakkomandazzjoni ma' rappreżentanti tal-industrija u ovvjament ser naħarġu bil-konklużjonijiet ċira din se jkun parti mid-diskussjonijiet tagħna fl-MFF li ġej. Vielen Dank, Frau Kommissarin Bienkowska. Grazie ħafna, Signora Kommissarju Bienkowska. Sana dil-kalma li surkali għal 3 minuti. Grazie ħafna, Kommissarju u l-erba kollegi li baqa. Jina kontent li qed nirrappreżenta l-PPE lejla, ovvjament il-PPE ħadet l-impenn għall-industrializzazzjoni tal-Ewropa. Issa hemm mistoqsija mill-għaldu fuq din il-kwistjoni prinċipali li ġiet prezentata issa Mr. Jakovic il-futur tat-tarzni Ewropej qed jiddependu wkoll mill mill-politika ta' tarzni illi toffri approċċ integrat meta nikkonsidraw ukoll il-kompetittività internazzjonali u tibdil fis-soċjetà jridu strateġija xierqa. Strateġija li tikkombatti l-istrateġija tal-Azja, pereżempju. Pajjiżi jista' jkollu tarzna eh, settur tat tarzna b'saħħitha. fil-1820 u sal-1830 il-kostituenza tiegħi kienet importanti ħafna. Darba kienem sa 1100 persuna mħadma fit-tarzni kienem ħafna vapuri li bnew u kol servizzi navali irlandiżi. Sfortunatament din it-tarzna għalqet fil-1900 84 anki jekk ikkontribwit bil-kbira settur tat-tarsna fl-Irlanda. Jista' jkun hemm żviluppi però. Jista' jkun hemm manutenzjoni u fil-fatt din għadha ssir fl-Irlanda. Però nistgħu nerġgħu nqajmu l-industrija tat-tarzna u din tista' ħafna opportunitajiet il-port tal-kostituenza tiegħi huwa wieħed sabiħ ħafna. Huwa wieħed mill-iktar portijiet fondi mod naturali fl-Ewropa. Kien hemm konferenza fejn ġi diskuss dan kollu. Hemm ukoll ħafna portijiet assajt fil-kostituenza tiegħi Dawn huma partijiet tas-sajt huma vitali għall-ekonomija tal-kostitwenza u għandhom jingħataw l-opportunità li jiżviluppaw. Tajjeb li ngħid ukoll illi għandna wkoll Rustler Harbor fil-kostitwenza dan huma huwa għal-vapuri tal-passiġġieri tal-merkanzija fost l-oħrajn u għandu importanza kbira għalhekk għandna l-opportunità illi naħdmu tajjeb. Il-President Tajani darba qal illi irridu nerġgħu nibdew nibnu l-industrija tat tarsna fl-Ewropa. Herr Kollege Kelly, Herr Kollege Kelly, gestatten Sie eine Frage von Herrn Kollegen Mamikins? Grazzi, ħafna taċċetta mistoqsija Mr. Mamikins, Iva. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi għall-opportunità li nagħmel din mistoqsija bil-blue card. Aħna nafu illi settur tat-tarzna fl-Ewropa. Huwa importanti ħafna però iċ-Ċina hija kompetitur b'saħħtu. Taħseb illi fil-futur qarib aħna bħal-Ewropa se nkunu nistgħu inkunu kompetittivi meta mqabbla maċ-Ċina, grazzi. Jiena naħseb illi mhux biss se nkunu, però għandna nkunu. Jiena kont inkoraġuta mill-klim tal-Kommissjoni illi qalet kif ser nerġgħu nibnu l-kompetitività tagħna u ngħinu l-partijiet tagħna ġala darba naqdu s seta tagħna kollha nistgħu nagħmlu ħafna sabiex ngħinu s-settur tat-tarzna u nikkompetu maċ-Ċina u ma' pajjiżi oħra. L-Ewropa trid terġa' tikseb seta industrijali bħalma qalu kol il-President Antonio Tajani. Nistgħu nagħmlu dan flimkien mal-Kummissjoni u mal-Istati Membri. Grazzi ħafna tal-mistoqsija. Fin danka kollegi Kelly. Es... Grazie ħafna, Sur Kelly. Issa, Sur Mamikin sal ħames minuti. Sur President, kollegi, kummissarju, l-lum l-Europa għada għattur prinċipali fil-settur tat-tartna mondjali, però il-produzzjoni fl-Europa ser tonqos se jkollha ħafna sfidi fl-10 snin li ġejjin. Ma tantx hawn nies hawnhekk però is-suġġett xortu huwa wieħed importanti. L-Ewropa hija seta marittima u rridu nikkonsidraw ukoll il-benefiċċji u l-perspettivi kollha ta' dan is-settur. Il-proġett Ewropew tagħna huwa uniċi u l-ġirien tagħna ma ma jafux kif għanna nistaw nofru qafas regolatori daqshekk stabbli, però l-Unjoni Ewropea mhux biss dwar il-liġijiet, però wkoll dwar il-ġeopolitika. L-industrija marittima xorta għadha marbuta mal-politika tas-seta. U aħna rridu nkunu wkoll atturi ġeopolitiċi wkoll l-istudju tal-Kummissjoni dwar it-teknoloġija bilanċata turi li d-dinja tat-tarzna mhux biss għandha sigur eh, benefiċċji ekonomiċi iżda wkoll eh, benefiċċji ta' sigurtà fost l-oħrajn. Intieħdet id-deċiżjoni fl-Ewropa sabiex fl-Ewropa jkun hemm bini ta' vapuri b'teknoloġija għolja. sabiex eh, nimxu mill-passat għal-futur. Però anki ċina ċina għandha ilan politiku illi titħol f'dan is-suq. Irridu wkoll għalhekk naħsbu fil-passi li messa biex inżommu dan il-vantaġġ li għandna. F'termini ta' regoli rridu umbrella sabiex nipproteġu it-tarzin, kalla se jkollhom dejjem iktar problemi. Irridu nipproteġu din l-industrija fl-Ewropa minn zbilanċi finanzjarju niżguraw li jkun hemm trattament ġust għal produtturi tagħna. Din l-industrija jekk tkun b'saħħitha tikkontribwixxi wkoll għas politika ta' sikurtà marittima u missjonijiet navali fost l-oħrajn. Żgur il-Istati Membri Ewropej għandhom interessi b'saħħithom interessi marittimi għalhekk ma jridux illi jagħtu iktar kompetenzi f'dan qasam lill-Kummissjoni. Però jekk nikkompetu ma' setat kbar marittimi jridu iktar riżorsi jridu naqduhom flimkien u jkollna azzjoni komuni. Brexit ser taffetwa dan is-settur, però nistgħu eh, naġru iktar fil-bini ta' politika komuni. Raġuni oħra għalfejn għandna bżonn din l-istrateġija hija t tħassib ambjentali. Għanna u koll iżommu ma dal-prinċipju fir relazzjonijiet tal-kummerċ. Irridu wkoll nipromevu l istandards ambjentali. Il-tibdil fil-klima ser tippermetti ħafna trasportazzjoni iktar maġla bejn l-Ewropa u l-Afrika u mhux bħalu meta il-vapuri jgħaddu mill-vant nofsjani. il-kompetizzjoni bekser tgħaddi lejn it-tramuntana u r-reġjun Artiku. Irridu naħsbu dwar dan kollu llum, irridu nisviluppaw teknoloġiji ġodda sabiex il-vapuri ġodda ikunu jistgħu joperaw fiż-żoni tat tramuntana estrema anki jien ġej minn pajjiż marittimu, meta nitkellmu dwar it-tarsni fil-Latvja, nixtieq ngħid illi l isfidi prinċipali attwali huma l ħiliet tal-ħaddiema u rridu titjib fis-sistema kummerċjali. Il-Latvja tixtieq iżomm il-pożizzjoni ta' rispett fis-setat marittimi nużaw ċertu materjali avanzati, teknoloġiji, però dawn l-innovazzjonijiet mhux biżejjed sabiex it-tarzni tal-Latvja jibqgħu f'kundizzjonijiet ekonomiċi tajba, speċjalment jekk nikkonsidraw it-tnaqqis fid-domanda fl-Ewropa illum is-settur tat-tarzna huwa parti minn ekonomija bażi tal-arfin. Rridu approċċ Ewropew sabiex niżguraw l-iżvilupp ta' tarzni u wkoll tal-ħaddiema. Grazzi. Fin dank kollegi Mamikins Grazzi ħafna Sur Mamikins. Issa is-Sinjura Krupa jekk joġbu. Eh, anzi, eh, Sur President, Sinjura Kommissarju, jena kompletament napoġġava il-din il-mistoqsija fuq dan is-settur marittimu u dak tal-bini tal-vapuri fl-Ewropa, partikolarment il liex l-attivitajiet tal-Kummissjoni Ewropea waslu għal falliment totali ta' dan il-qasam partikolarment f'Dansk fil polonia li tantu għafamus għas-solidarieta ġeneralment eh, fuq Merja jibnew mal-1000 bastiment, eh, minn bat eh, wara l-Polonja sieħbet fl-Unjoni Ewropea. Kienem lajnuna statali li kienet attenata l dan il-port li tqieset illegali u allura kienet titwaqqaf u dan wasala telf ta' ħafna impjegija proposta ta' ristrutturar u koll ġew meċħuda minnaħa tal-istess kummissjoni u b'riżultat ta' dan eh, it-tarzna f'dansk. Kella timbieħa lill kumpanija Ukrena. Sfortunatament ma rajniex reda tajba biex tiġi appoġġata din l-industrija f'pajjiżna tu daw l-aħħar 30 sena din qed tiġi kompletament eh, eh, mibnija mill-ġdid grazzi għall isforzi tal-Gvern Pollak qed nitkellmu dwar tmien eh, shipyards u nafu illi dawn huma tassew importanti għas-sigurtà marittima tagħna u għalhekk irridu niġġieldu l-kompetizzjoni illegali fis-settur. Grazzi issa is-Sinura Andersen L-Irlanda bħala gżira tiddependi iktar eh, mis-settur marittimu eh, mid-baħir eh, iktar minn oħrajn. Il-Brexit u l-mod traskurat kif tmexxew il negozjati qabel il-Brexit waslu għal kastik għall irlanda probabbilment ħajkun hemm ukoll problemi bil-perjodu transitorju għall esportazzjoni nafu li dan affettwa il u nofsinhar tal-Irlanda l-ikbar l-ikbar shipyard fil-fat l-ikbar tarzna f'Belfast eh, li ziedet eh, fit-teknoloġija eh, biex tipprova tlaħħaq ma n-izviluppi u tindirizza wkoll swieq ġodda. Hemm ħafna xogħol li sar u pjanijiet ġodda u anke wkoll partikolarment Warpoint Learn u fil-post ta' der minn fejn ġeja jena biex jipprovaw jindirizzaw il-suq eh, miswiq ġodda kif ukoll jidħlu f'katini ta' forniment Ewropej. Ewropej. Iżda, u dan kollu, u dan l-isforzi kollha il-Parlament u il-Gvern Ingliż qed jinjora kollox. Eh, bħal dir kwistjoni u bħal fuq kwistjonijiet oħra huwa kompletament qed jinjora l-ħtiġijiet tal-Irlanda ta' fuq. Dan kollu jrid jiġi eh, inkluż eh, fil-pjanar eh, għal-ġejjien tal-Unjoni Ewropea hemm tedida serja ta' dan is-settur bil-Brexit fost oħrajn ta' dan is-settur partikolari tal-bini tal-vapuri u allura aħna nitolbu li jkun hemm satu speċjali illi aħna bħala Irlanda ta' fuq inkunu nibqgħu parti tal-Unjoni Ewropea proponajna u kol sistema ta' kanali ħodor u ħomor li konsidraw struttura ta' portijiet u li tindirizza dawk eh, il-beni li jħallu l-portijiet tagħna fit tramuntana fin nofsinhar Nixtieq nifraħ eh, xogħol tal-MP li nrida eh, illi propju għandha inizjattiva fuq dan is-suġġett nemmen li din is-sistema kif għatteba tkun qed intuża għat transitu ta' beni bejn ir-Renju Unit u Renju Unit u l-Irlanda sejrin u ġejjin lejn l-Ewropa. Aħna ma naraw illi il-kwestjoni tal-frontiera bej l-Irlanda ta' fuq um, u l-Irlanda tisfel um, teħraxa u memx għalfejn um, nfakkarkom illi it-Titanic kien bena propju fil xibilding ta' Belfast Grazzi għal fondi Ewropej eh, kien hemm żviluppi kbar però naħseb illi nafu ġara meta Titanic ukoll illi eh, laqgħat Iceberg mal-ewwel vjaġġ eh, u era. U allura nappella li kollegi jitħallux l-Irlanda fuq tisfel tinkalja bħalma mill-Titanic l-ewwel darba illi salpa. Grazzi Senjor Andersen, għażax minuti u nofs. Voorzitter, dank. De Europese Commissie. Grazie, Sir President. Il Kommissarju, Kommissjoni Ewropea prezentat iktar eh, u iktar legislazioni o eh, talbet eh, biex insaxħu eh, dan is-settur tal-bini tal-vapuri. Nemmen li eh, il-pjanijiet tal-Kummissjoni qed jinterferixxu, qed u regolazzjoni eċċessiva u ma kontra s-sovranità nazzjonali. Aħna favur l-ekonomija msejsa fuq suq miftuħ u nixtiequ l-industrija tagħna jkunu l-industrija tagħna jkunu ta' suċċess mhux immexxija minn burokratiċi Ewropej li m'għandhom l-ebda idea ta' xinija kompetizzjoni kif suppost u ta' xinu ma swieq verament, nemmen illi għonek, aħna u koll kontra l-fat illi naħlu il-flus tal-kontribenti tagħna u naraw li ma jkunx hemm flejjes mitfuqa fi proġetti jew nkella f'tarsni li nafu illi u ma falluti. Ejja ma nibqgħodux nippruvaw Nraqaw il-panu bil-qara ħmar. Nafu illi eh, fit-tmeninijiet eh, il-kontribwent eh, Olandis tajx kem ħallas għares biex ċertu tarzni jibqaw jifunzjonaw, ma dan ma serva xejn, għal li xfaħar mill-axar dawn il-tarzni l-gbar għalqu u ntelfu ħafna eluf fil-fat ta' xolijiet. Reċentement aħna rajna l-industrija li eh, reġad tikber, grazzi però għall imprenditorijat kif ukoll għall-innovazzjoni ta' dawk tas settur mhux minħabba l-Unjoni Ewropea u minħabba l-Kummissjoni. Rridu naraw illi eh, ukoll nikkonsidraw il-kustjoni eh, tal-prezz, tal-kwalità, tad-domanda u tal-fornitura. Rridu naraw illi nieqfu eh, nitfaw dawn is-sussidji Ewropej kontinwament eh, nieqfu nilleġislaw u nħallu dan is-settur eh, tal-beni tal-vapur waħdu. Grazzi Sora Lisin. Essa, għal-minuta nos l dan Baskije. Grazzi, Sor Presidenta, grazzi li kollegi Jakafċeċa tal-li għajja din kussjoni tant importanti hemm ħafna seti membri li għandhom eh, tradizzjoni sħiħa eh, ta' bini ta' vapuri u sa' dina eh, tradizzjoni t-naraw medda, nitkelmu ħafna fuq industrializzazzjoni tal-Unjoni, pero għanna bżonn il-li nżommu xogħlijiet għandna bżonn nżommu di tradizzjoni wkoll vera li hemm ċertu kompetizzjoni żlejali minna naħa pajjiżi terzi imma hija normali li li għandek pajjiżi li jridu jidħlu fis sta Sta stalina, sta li sa membri jiġifieri u l-Parlamenti u l-Unjoni Ewropea naraw naqra jekk verament nixtiequx inħarsu dawn ix-xogħlijiet l-ewwel kollox. Grazzi. Grazzi, eh, Sur Dambaski. Eh, eh, Sur Mammi kien sandu mistoqsija. Tixtieq tuġiba? Grazzi tal-li għacċettaj din il-mistoqsija. Fl-2004 il-Latvija siħbet pajizi u l-Bulgarija sieħbet wara ma' Romanija fl-2007. Fl-industrija, aħna, f'din industrija aħna li tlifna ċertu affarijiet, però fl-istess waqt ksebna ħafna affarijiet għanni jesu għan-negozji eh, x'inhi sitwazzjoni eh, f'pajjiżek hemm affarijiet li eh, gwadanjajt u oħrajn li tlift? Kollega, grazie ta' din il-mistoqsija fil-fat għandek kollox raġuna idħul fl-Unjoni Ewropea tal-Latvija u tal-Bulgarija hija kwistjoni kienet flotta negozjati. Fil-bidu fil-fatt itlifna ħafna xogħlijiet parom bata dan is-settur żviluppa ruħu. Preżentament għandna żewġ xi ehm, buildings eh, pubbliċi u tnejn privati rridu nikoperaw fl-imkien fost oħrajn fuq kussjonijiet marittimi u ekbis nistaw nikisbu riżultati pozittivi. Grazzi kollega Dan Baski, mandi lebda talbit oħra l-kerma taħt il-keġġej. U għallura biex id dibattitu Innad l kelma l-Komissarju Benkovska. Grazzi nishtiqni ringrazzja l-kom il-koll għal-kommenti nemmen eh, l-industrija marittima u l-industrija tal-bini tal-vapuri hija importanti u teħtiex iktar eh, azzjoni mill-li qed nagħmlu u Probabilment rridu nħabbirkum f'dawn it 18 xar ġej partikolarment għandna eh, il-programm il-ġvir il program qafas EU 2020 u Rridu nkomplu naraw naqra niddiskutu l-innovazzjoni, digitalizzazzjoni, l-ekonomija ċirkolari u f'dawn id-diskussjonijiet ninkludu eh, dan is-setturi. Jiena minix, eh, man ma nemminx li ma nistawx eh, nħaffu, għala li jiex għet niddiskuta l-affarijiet flimkien jek namlu sforz konġunt flimkien mal partijiet kollha interessati nasab nistaw naslu u nistaw inkomplu niksbu riżultati sirja. Ovvjament li sati membri għandhom ruol kruċjali x'jilabu eh, biex naraw li l-industrija tilħaq eh, l-sfidi kif ukoll tisfrutta l-opportunitajiet rridu naħdmu, nkomplu bil-ħidma tagħna mal istati membri, mal-industrija, ma'kom Parlament Ewropew. Ħakuna qed inħares ukoll lejn dawk l-oqsma fejn aħna rridu nieħdu eh, pozizjoni iktar qawwija. U oħrajn fejn l-azzjoni tagħna ma tantx tagħmel differenza fost oħrajn fuq l-aċċess għal finanzjamenti u wkoll għassu qed nagħmlu diġà fuq dawn ħafna dil fuq żewġ punti, però nemmen illi jista' jkun hemm ċertu perspettivi ġodda partikolarment meta niddiskutu fuq il-baġġet ġdid tal-industrija imma wkoll għall l-industrija tal-bini tal-vapuri partikolarment. Ġiviri għawnek ma sanniex fit tmim it-triq. Grazzi, għazza kummissar.